u il-vot ser votazzjoni ser issir issa. L-ewwel nett votazzjoni fuq sitt rezoluzzjonijiet eh, dwar il-Venezuela m'hemm l-ebda amendi. Din hija riżoluzzjoni konġunta minn tliet gruppi u ser nivvutaw fuqhom votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota? Sind noch zwei unterwegs? Fadal xi kollegi, kulħadd ivvota. Votazzjoni għamaluqa. Tajjeb, għaddiet. 41 favur, 16 kontra 3 astenzjonijiet. Issa ser naddu għal 6 rezoluzzjonijiet fuq il-Madagaskar riżoluzzjoni komuni minn sitt gruppi m'hemm l-ebda emenda. Dak favur? Kontra? astenzjoniet Tajab, għaddiet b'mod unanimu. Issa għandna votazzjoni fuq eh, sitt mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni dwar il-Barma rezoluzzjoni konġunta minn sitt gruppi. Ser nadu għal emenda wieħed paragraf 14 dak favur kontra astenzjonijiet għaddis. l vot fuq la bot kif ġie amendat votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Tajja, per il-votazzjoni għam miftuħa. Kolħat vota Il-votazzjoni għam għaluqa. Vot unanimu. Tajjeb, memx astenzjonijiet għaddiet. Il-minuti ta' din il-laqa ser jiġu approvati mill-Parlament fil-bidu ta' sezzjoni li jmiss jekk m'hemmx oġġezzjonijiet il-mozzjonijiet li għaddew illum ser jgħaddu jiġu moddija lill awtoritajiet relevanti il-sessjoni hija jgħamalu